Colleagues, Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Signori, is-seduta miftuħa. Jekk joġobkom, ftit silenzju. Mela, is-seduta miftuħa, skużawna għal eh, dan id-dewmin kena laqa tal-koordinaturu li damet ftit iż-żejjed imma laqa tal-Kumitat tal-Budget se tkun qasira għaliex eh, minħabba deċiżjonijiet li ħadu eh, fil-konferenza ta' presidenti dal-ħodu hemm ċertu voti illi se jisparixxu. Intom rajtu l-aġenda u jekk memx kommenti inqisu li din l-aġenda issa ġiet adottata l-avviżi tal-President jinsabu fil-Kobu News. għandi dikjarazzjoni x'namel u biex informazzjoni x'naqsam magħkom fuq żewġ atti delegati. l inglis żewġ atti delegati li fjom regoli speċjalizzati għall-entitajiet tal-PPE. Sħub entitajiet ta' sħubijiet pubbliċi privati u u aġenzijiet tal-Unjoni Ewropea għabbażi tal-provizjonijiet tal-, -Unjoni eh, tal tal-FR skont dawn l-atti delegati dan kollu ma jistgħux jitresqu u emendi. Jekk joġobkom innotifikaw notifikaw l-segretarjat sal-25 ta' ottubru fl-aħħar tal-ġurnata jekk intom mhux beħsiebkom tagħmlu xi oġġezzjoni għal dawn l-atti delegati illi tqasmu lil membri. Skont l-artiklu 2.1.0 wieħed ta' regolament finanzjarju, il-periodu għal l-iskrutinju għata xarrejn il-periodu jibda jot meta il-verżjonijiet lingwistiċi kollha ikunu eh, waslu il-parlament. il parlament ġifiri l-ewel ta' ottubru 2013 dan il periodu jista' jiġi estis xarrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill li skadenza għall oġġezzjonijiet fil-Kumitat titkun qasira biex imbagħad ikun hemm possibilità li jkun hemm diskussjonijiet fil-Kumitat u jekk ikun hemm oġġezzjonijiet ngħaddu għal vot u mozzjoni għal riżoluzzjoni eh, li skont il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li toġġezzjona għal dan l-att delegat jiġifieri il-25 ta' Novembru ta' Ottubru se nivvotaw fil-25 ta' Ottubru. memx eh, minuti tal-qatta preċedenti għadhom mhumiex disponibbli. Mela, punt ieħor, skużawni, fuq talba tar rapporter ir-rapport ta' Ivajlo Kalfin fuq il-Bank Ewropew ta' Investiment mhux se nivotaw fuq illum jiġifieri dan ġi post-post għallaqa li jmiss seduta li jmiss. Seduta li jmiss li sessir un-bat il najdilkom fil-5 ta' novembru. Tiftakru illi din kienet data illi fija kien se jkonna laqa ordinarja fil-program tagħna fil-bidu tas-sena, mbagħad ftit ġimgħati li aħna konna deċidejna illi inħassruha u fid-dawl ta' dak illi seħ mill-biraħ law il-koordinaturi eh, iddeċidew illi din il-laqa wara kollox għandha ssir għalek eh, jekk joġobkom nizlu fil-djarji ta'kom li fil-5 ta' novembru għar nofsinar hemm laqa tal-Kumitat tal-Budget voti importanti. Issa, naddu għal puntewlini tal-lum war nofsinar, jiġifiri il-negozjati fu il-budget emendenti għall-2013 u it-triologu tal-biraħ. Ħaniprofa ntikom taqsira ta' situazzjoni u mbagħad ir-rapporters ikomplu fuq dak illi nkunat jiena aħna kenna trilogu il-biraħ li kien dedikat għall bozz tal-budget tal-2014 u ovvjament għal kwistjonijiet li kienu għadhom pendenti tal-budget emendenti 2013 u l-pakket tan negozjati fuq il-qafas finanzjarju multianwali dan it-trilogu eh, xorta ma wassalx eh, għal xi soluzzjoni. Aħna kena skambju ta' opinjonijiet u għalissa għatanna problemi gbar li rridu nsolvu għom fil-kontest tal-negozjati fuq il-qafas finanzjarju multijanwali indipendentement mill-opinjoni divergenti illi aħna għanna Ġifiri dan huwa affarijiet ta' soltu f'dan il-perjodu tas sena. Intom tafu illi fil-bidu tal-ġimgħa il-Co-Repair adotta il-budget, il, il il-labbozz tal-budget uh, emendenti tminja, ġifiri uh, eh, 3 biljuni u 9 3.9 biljuni biex ikopru Eh, l-2013 u li kienu eh, jabżu il-level ta' nefqa ta' krediti ta' pagamenti għall-2013. L-aħbar it-tajba hija li il repair approva il-proposta tal-Komissjoni kif kienet ġifir 3.7 biljuni u l-aħbar il-ħazina hija li il-Coreper uh, ziet ma' din l-approvazzjoni. Uh, kummenti? kemm fil-premessi kif ukoll f'paragrafu addizzjonali li jaqat il-budget, il la bozz tal-budget emendenti 8 ma 9. U fil-waqt li huwa il-co-repair, il-konsil, uh, eh, ma kienx kapaċi jatini il-test il illi ħareġ mill-diskussjonijiet li kienem fil-Coreper. ħaġa li kollaboraturi jisibu uh, normali u jiena naħseb illi ħaġa li ma tamilx sens. Ek naħseb jiena li din il-ħaġa ma tamilx sens. sens. Issa, jew il-budget huwa numri biss. U jiġifieri allura il-kummenti kollha li sa jagħmel l-emendent il-Konsil tal-Ministri jew inkella l-Parlament ukoll ma jservu għal xejn u m'għandhom ebda valur legali u ma biss kummenti politiċi. Allura mela kontest bħal dak ebda problema, il-kummenti il-Konsil jista' jagħmel kummenti kemm irid u l parlament m'hemmx għalfejn jagħmel kummenti minnaħa tiegħu. Jew inkella f'budget propost mill-Kummissjoni Ewropea Hemm ukoll affarijiet oħra miktubin u mhux biss ċifri mela aħna rridu nivutaw ukoll fuq dak li hemm miktub u nieħdu deċiżjoni fuq dak li hemm miktub li mhux ċifri u li dan imbagħad għandu wkoll konsegwenzi legali. Allura mela f'kun sitwazzjoni bħal dik hemm bżonn li konna it-test fidejna għaliex meta aħna se nadottaw eh, bażi legali abbozza regolament, abbozza direttiva il-Kummissjoni jew il-komitat parlamentari ikollu test li jkun ħareġ mill-ħidma li tkun twettqet mill-Kunsill jew mill-Koreper. Maħna m'għandniex test. Imma kif dan ġi prezentat lilna? Hemm rabta uh, politika li hemm jusa bħala essenzjali minnaħa tal-Kunsill u il-pożizzjoni li aħna defendejna f'koerenza sħiħa ma' dak illi l-Parlament minn dejjem qal minn eh, mir-resoluzzjoni tiegħu ta' 3 ta' Lulju tal-2013 u fil-laqat kollha privati pubbliċi fil-Kumitat tal-Budget fil-laqat bilaterali kif għadna anke fit-trollu kbira, ovvjament, il-ftejim fuq il-qafas finanzjarju multianwali huwa blok il-Parlament għal b'mod ċar fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' 3 ta' Lulju li ma kienu dawk il-kondizjonijiet li kienu prerekwiziti sabiex u mbagħad jista' jgħaddi għal vot finali fuq il-qafas finanzjarju multianwali. Dawn il kondizjonijiet il-kondizzjonijiet huma tlieta. L-ewwel net ovvjament minna kondizjonijiet oħrajn ta' dak illi sar issa l-abbozz tal-budget emendenti 3.9 biljuni illi ikunu nistaw nibdew il-riforma ta' risorsi propji u il-verifika tal-fat illi memx iktar konflitti politiċi importanti fuq il-bazi legali, bażijiet legali kollha tal-programmi finanzjati mill-budget Ewropej li ġew negozjati b'mod parallel. sebajn regolament li qed jiġu negozjati imma hemm eh, xuħut li jistaw joħolqu problemi politiċi importanti u li għandhom rabta mal-qafas finanzjarju multianwali. Mela, il-negozjati komplew u għamlu progress imma għal dak illi għandu xjaqsam mal-punt ewlieni tiegħi u il- l-abbozza budget emendenti numru 8 ta' 3.9 biljuni iffirmat kontrat bejn il-Konsillu aħna aħna ma nistawx naċċettaw li min jiffirma magħna wara mbagħad li jkun iffirma il il-ek. f'daqqa waħda jżid kundizzjoni oħra ta' punta prinċipju kif għat il bira lill-istampa meta tkellimt mal-ġurnalisti eh, għallu li mel inti se tibda eh, xi argument istituzzjonali. Le dan huwa punta prinċipju meta wieħed jiffirma kontrat ftejn żwieġ wieħed ma jistax jiġi l-għada li jiżewweġ jgħid eh, bilħa issa ġitni idea. Le, le, ħana ħanbidlu l-affarijiet xi ftit. Jew eh, nifirmaw kuntratt u nirrispettaw, jiġifieri, jew inkella ma jiswa xejn. il kuntratt irid jiġi onorat, rispettat u aħna lesti, aħna deġa għadnieh dan fil-Komitat tal-Budget Rapporter għal dan għadnieh publikament, għadnieh privatament lill-Istati membri kollha konċernati aħna lesti biex naraw kif se nifinanzjaw bl-aħjar mod possibli bl-iktar l-aġla eh, eh, possibli il-ħsara illi sfortunatament saret lil ċerti stati membri minħabba l-arar tal-rebbija illi għaddiet. Issa ma din il-differenza fis sustanza inħol ukoll problema oħra, eh, problema bil-kalendarju li ħadd ma kien qed jistennijan għalat minn taħt ir-rieħ din u eh, eh kienet eh, ħasra eh, illi inqalatek għax din ma kellix taqsam minnaħa tal-ġestjoni eh, interna tal-Kunsill u l-Kunsill xorta mhux kapaċi issa ma jistax jivvota fuq livell ta' ministri vot li hemm bżonnu sabiex il-Parlament mbagħad u ikun jista' jivvota imma normalment il kunsill irid jivvota qabel il-Parlament issa. Il-Ministri ma jistgħux jivvotaw qabel qabel it-30 ta' Ottubru. Xir dawn huma żewġ diffikultajiet issa. It-tielet punt illi għadu pendenti imma forsi problema kemm kemm iċken hija dwar il ħol ta' dan il-grupp tal livello li fejn il-konverzazzjonijiet mixjin, il-diskussjonijiet u negozjati mixjin memxi differenzi gbar, imma peress li din hija xi ħaġa ġdida li ġiet eh, maħluqa, kulħadd eh, hija attent ħafna miex b'kawtela kbira. Iġifiri, mixjien Iva, eh, għadin niprovaw namlu illi namlu progress li kunem konverġenza tal-opinjonijiet tagħna imma mhux biżejjed biex nkunu lesti fil-ħin u jiena irċevejt itra mill-Presidenza Soċjalisti, mill-Grupp Alde uh, li esprimew it-ħassib tagħhom dwar in-negozjati għaliex in-negozjati qed idu muftit iżejjed il-co-repair eh, dedika eh, seduta il-biraħ wara nofsinhar flimkien fil-istess ħin tal-triologu u jiena qed ngħidilkom illi il-konklużjoni li wasal għal-jom kow repair mhumiex fidejja għandhom xi working paper, eh, eh, jiena nixtieq li kieku edha għandi biex nkun naf fiex qegħdin fuq dan is-suġġett. Jiena l-President Schulz u waqt il-konferenza tal-Presidenti eh, ktibt rapport zaħir dwar fiex edin u wasalt tal-konklużjoni wara li jena kont kellimt ma' rapporters li xorta wahda għadu possibli illi nżommu il-mira ta' 23 ta' ottubru biex nivvotaw fuq il-qafas finanzjarju multianwali imma li xorta hemm bżonn illi nkomplu namlu pressjoni qawwija fuq il-Kunsill u għaliex aħna mux se nkunu nistaw nivvotaw fuq l-elementi differenti tal-MFF fil-Komitat tal-Budget illum il-ħamis wara nofsinhar għaliex ma kenniex il- ħin u żmien biex insolvu dawn id-divergenzi, differenzi li hemm bejnietna. U hemm se jkun hemm din il-laqgħa straordinarja it-tnejn war nofsinhar dal-għodu. Il-konferenza tal-presidenza id-deċidiet, tal-presidenti id-deċidiet illi tipposponi il-vot kollu kemmu fuq l-MFF. Il, il, vot tana fuq il-budget il-vot leġislattiv għal seduta ta' novembru, jiġifiri fit-19 ta' novembru. Jena fimt minn dak li għaluli li id-diffikultajiet illi għatem fuq ċerti dossiers leġislattivi kellhom rwol għalmenu importanti daqs dawn id-differenzi fl-opinjonijiet li għatem fuq l-aspetti budġetarji. Imma diki id-deċiżjoni. Għalissa, xinu mal-konsegwenzi? Għalix issa dan kollu qed ifisser illi iva għandna iktar ħin biex ninnegozjaw. Imma dan għandu vantaġġi u anki żvantaġġi. Għandu vantaġġ għal finalizzazzjoni tal-grupp eh, ta' livell loli il-mod kif se jkun eh, kompost, il-proċeduri tiegħu, il-president min se jkun, l-aġenda tiegħu, il-kalendarju, etc. U fil-fatt jekk aħna ikonna xar iktar żmien, mela jista' jkollna tassew abbozz tal-istatus u jkunu eh, nafu iktar dwar dan il-grupp il grupp ta' tal livell loli. Umbat l-iżvantaġġ. L-iżvantaġġ x'inhu? Aħna Issa, se jkonna il-kalendarju budgetarju annwali ordinarju u għalek kalendarju ta' adozzjoni u ta' negozjati tal-budget 2014. Għaliex, xorta waħda il-23 ta' ottubru maħniex se nivvotaw fuq l-MFF u test eh, rilevanti għall-MFF imma se nivvotaw fuq il-budget jew l-emendi tagħna għall-budget sabiex skont il-kalendarju iffissat mit-trattat inkunu nistaw mbagħad ninnegozjaw fuq il-budget tal-2014 flimkien mal-Kunsill u nfakkarkom li l-ewwel seduta ta' konċiljazzjoni eh, se ssir fl-4 ta' Novembru, trilogu Eh, konsagrat normalment għal budget tal-2014 imma naħseb l-agenda se tkun iktar eh, mimlija minnek. unbat fil-11 ta' novembru se jkunem eh, l-ewel u l-axħar konċiljazzjoni unbat l-iskadenza biex aħna naddottaw il-budget tal-abbozz tal-budget 2014 huwa 13 ta' novembru. Għalek il-vot fuq il-budget tal-MFF se jisir fit-19 ta' novembru u jekk aħna ikonna uh, bil mal-Konsil waqt il ta' konċiljazzjoni mela fit-19 li aħna se navvotaw naddotaw il-vot finali fuq dan il-budget. Konklużjoni pratika xini, ġifiri aħna se nbidlu il-negozjati. Aħna kenna zewċew tlet pakketti, pakketta l-MFF, il-pakket tal-budget emendenti numru 9 li għandu xaqsam ma' trasferment globali, un-bat il-budget ta' l-2014. Ġifiri, tnejn jew tlet pakketti, issa għanna pakket enormi. Pakket enormi u n-negozjati ovvjament minħabba kif ġew l-affarijiet, għaliex hemm rabtiet bejn iż-żewġ eh, eh, eh, sentejn li qed niddiskutu għalhekk qed niddiskutuhom fl-istess ħin. U għalhekk issa aħna rridu ninnegozjaw l-applikazzjoni tal-ftehim politiku fuq il-qafas finanzjarju multianwali li jfisser vot tal-regolament tal-qafas finanzjarju multianwali u l ftejim interistituzzjonali, vot tal-budget emendenti numru 6 illi aħna ma nafux xejn xinu. Il-numru 7 jgħad fidejna nafu xinu, numru 8 ma nafux xinu. Dawn il-voti kollha huma il-pakket fuq l-MFF u dan kollu huwa ta' 19 ta' Novembru. Umbagħad aħna qed ninnegozjaw fl-istess ħin il-budget emendenti numru 9 il-kompens għall-arar 400 miljun. Eh. Umbagħad Id-differenza bejn il-Kummissjoni u l-Parlament minn banda u l-Konsil minn naħa l-oħra għandu kreditu ta' pagamenti ta' biljun. Ftit differenza fuq il-krediti ta' uh, eh, impen imma l-ikbar differenza hija fuq il-krediti ta' tal-ħlasijiet tal-pagamenti. Jiġifieri fuq dawn is-suġġetti se jkunu il-negozjati. Issa, minn dak li għattilkom jena, il-rapportez u jizidu xaħġa ma dak li għattjena qabel ma niftu diskussjoni? Uh, well, Chairman, uh, actually this trialogue was going to be about... President, trialogu kien ħajkun dwar il-budget tal-2014, suppost. Iżda, isu eb f'nofs dawn il-problemi kollha bil-abbozz ta' budget emendatorju u l-qafas finanzjeri multianwali. Kenna skambju ta' femit fuq il-votazzjoni għal budget 2014 u r-reazzjoni li kien hemm il-Kunsill ma kienx ta' sorpriża għalina. Huma ma jaqblux mal-fatt illi aħna votajna dwar budget li huwa lilin mill-proposta tagħhom. U ftit iktar mill-proposta tal-Kommissjoni u naħseb li speċifikament kif issemma il-problema tinsab fir rigward l-istrument ta' flessibilità. Importanti li l-programm, l-inizjattiva l impigi għazzazax għandu jiġi finanzjat u l-flus rridu jkun hemm, rridu nsibu minn ximkien ieħor iktar milli nżidu l-lista ta' flejjes. Aħna edna li għal-finanzjamenti ta' ċipru u minħabba l-font għal-iktar nies imċaħda rridu l-flus xorta waħda, ma ma jaħsbu li dawn il-flejjes irridu nġibuħ minn dan il-font tal-iktar nies imċaħda u anke l-Fond Soċjali Ewropew. Anke fir-rigward l-affarijiet barranin, u l istrument ta' flessibilità huma jemnu li aħna rridu nsibu l-flejjes minn allokazzjonijiet oħrajn. Naħseb li għanna e, kas b'saħħtu hawnhekk fir-rigward lajnuna umanitarja imma huma jemnu li rridu kien hemm marġni ola fuq sma oħra. U dak jurik li wis probabli rridu nidħlu f'diskussjoni pjuttost dettaljati fuq il-linji ewlenin għala votajna għal dak li votajna għaliex naħseb li għandna argumenti tajbin ħafna għażidiet li aħna għandna, pereżempju fuq l-aġenziji. Għandna ħafna nies importanti li jin iżuru Lampedusa dawn il-ġranet. Kollha tiwedu minn kollox u aħna wassanna Il-rizultat wassanna 2.4 miljun euro għal Frontex u tajna iktar flejjes għal Eurosur biex eh, ikun hemm iktar għajnuna anke għall-Afrika bil-program Life u jider li dawn ħajkun utli kif qed jisimgħu mingħand min jagħmel kutrabbandu li qed jintlaqtu minn dan. Però dawn huma każijiet ċari fejn aħna għandna argumenti estremament ċari vizavi il konsil fir rigward id-diskussjonijiet. Madana kollu deħlin għal bicċad ma jibsa mhux ħażin għal diskussjonijiet li ħajħdu ħafna ħin, ħafna żmien. Ħajkun hemm livell differenti anke għal pagamenti meta mqabbel mal-Kunsill u aħna mhux biss saħħaħna mill ġdid l-ammonti tal-proposta tal-Kommissjoni li aħna għalina naħseb li rridu jkunu minimu assolut u linja li ma taqbiżix, imma aħna morna li lin minnek. Zidna u koll anke fil propjezzjonijiet ta' impenni u għal aħna ma rridniex nżidu l-problema ta' differenza bejn wedit u dak li tassow jista' jitħallas. Għalhekk dan huwa każ ieħor fejn ħajkonna diskussjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet. Ikolli ngħid illi bażikament ninsabu f'sitwazzjoni kif semma il-President li kollox ser jitpoġġa f'diskussjoni waħda f'keffa waħda ma tantx toġobni din imma hawnhekk ninsabu. Probabilment mhux ser tiffaċilita l-affarijiet imma naħseb li l-ikbar problema li għandna hija il- budget emendatorju li ħajħossibu sur Giovanni Lavija u l-kwistjoni kollha li nsolvu il-problemi li jwittu tri għalina biex nkonnu mbagħad nistanatu l-konsens tagħna lill-qafas finanzjarju multjanwali l-MFF. Grazie. Oui, je pourrais résumer en disant que... Mela, nistaw najdu illi l-MFF huwa vitma tal-arar u aħna qed nippruvaw nżommu eh, imniħerna barra mill-ilma. Issa l-kommenti li għat inti sambat nagħti il-mikrofon il-rapporters l-oħra u li kollegi li xtaqo jintervjenu imma jina se eh, naprofetta ruħi li għaw il-direttur ġenerali tal-budget tal komissjoni biex najdlu illi jina irrit namlu mistoqsija illi huwa jisseħseb dwara waqt li jitkellmu l-oħrajn dwar dak illi Annie Jensen għada kif qalet fuq l istqarijiet illi għamlu autoritajiet oljien tal-Unjoni Ewropea, Kommissjoni, eh, Kunsill u anki il-Parlament u koll, l-ol autoritajiet tal-Parlament dwar il-konsegwenzi ta' traġedja ta' dan l-axħar li seħet fl eh, ftit eh, il-bot minn Malta u koll u problemi umanitarji marbutin mal-gwerra ċivili illi jem fis-Sirja. Għaliex aħna il-koll tqanqalna ħafna minn dawn l-avvenimenti, aħna eh, kontenti li l-Unjoni Ewropea trid tkun uh, uh, attiva imma meta wieħed iqis ukoll id-diffikultajiet estremi illi aħna għandna bħalissa f'dak kollu li għandu x'aqsam mal-budget huwa importanti ħafna għalina illi nkunu nafu fuq liema linja u flima sena uh, se ikunu allokati dawn il-nefqiet għal dawn l-impenji li ħadna u xtib ta' kategorija ta' impenji se jkunek u se jkunu appropriazzjonijiet ta' impen jew ta' pagament. Grazzi ħafna Giovanni. Grazie President. Grazie President. E kif għadu kem għalet għan Jensen, il-fat trialogu tal-bira kien kollox ma kollox lista ta' problemi li hemm marbuta mal-budget emendatorju tal-2010. tal-2013, skużawni. Importanti li nżidu kol mistoqsija l-naħa tal-Kommissjoni, għalix kultant anki jekk ikonna affarijiet inqas importanti aħjar ikonna stampa ġenerali li kun utli mbagħad biex nieħdu deċiżjonijiet. Fir-rigward il-budget emendatorju numru 6 u jiena ħanimxi skont il-lista li għandi qoddimi ma hija lista biss tan-numri mhux ta' importanza. Il-budget emendatorju numru 6 huwa ċar li ma tqis u ma bidix jifliħ il-Kunsill anke fir-rigward it-dħul u anke reviżjoni tal-qafas ta' dħul fir-rigward il-perċentwali tal-prodott gross domestiku brabta ma' tnaqqis li kien hemm fir-rigward id-dazzi ta' dwana. Iżda ġala darba ma tqis min-naħa tal-Kunsill, allura jena nemmen li dan ma tanċem hemm wisq ngħidu fuqu. Ovvjament il-budget mendatorju numru 6 marbut mal Fond Soċjali Ewropew fir rigward ukoll l qafas finanzjarju multianwali jitkellem dwar il-konsegwenzi tal-ftehim fir rigward il-Kunsill ġala darba intlaħaq bil fuq il-qafas finanzjarju ġdid. Allura qed nitkellmu bħala kumpens għal tliet stati membri, Franza, Spanja u l-Italja ta' 130 ta' 130 u 20 ta' 830 u 20 miljun euro. U ċar li dawn ħajkollhom l-allokazzjonijiet skont kull pajjiż u ħajkun jiġu evalwat fil-Parlament u mbagħad naraw kif ħajidħol fil-budget emendatorju. Mbagħad meta naslu għad-dab 8 ngħaddu għal punti oħrajn li ħallina pendenti għaliex huma marbuta mal-qafas finanzjarju. Fuq id-dab 8 li l-in mill-ħtieġa li kien hemm ta' disponibilità mill-korroper li għedha ma ġietx formalizzata hemm xi ħaġa li tfetx mill-qari tal-korroper. U li jiena għalija nitlob li l-Kummissjoni b'mod formalmenti tajdilna x'inija hawnhekk. Hija kwistjoni ta' importanza minuri għaliex fil-fatt torbot ma' ċifra ma tantx għolja bħala pagament. Qed nitkellmu dwar 14.7 miljun euro il-Kummissjoni taf so fuq xi qed nitkellem li għalija l-koreper qed jitlob li inaqsu kemm xejn ftit il-dab 8. Għandaqstant irridu nifmu eżattament ma xiex għandhom xaqsmu dawn 14.7 miljun euro jekkux kifet qed jgħidu l-Koreper kien hemm evalwazzjoni żbaljata fir-rigward id-determinazzjoni li kellna fil-passat fuq il-fond ta' solidarjetà jekk hux memux ma' dan iċ-ċifra, eċetera. Imbagħad għandna d-dab numru 9, l-abbozz ta' budget emendatori numru 9. U fuq huwa ċar li l-proposta tal-Koreper jew proposta li fassal il-Kunsill huwa li juża 400 mill-509 miljun euro tal-trasferiment globali biex jiffinanzja il-Fond ta' Solidarjetà Nazzjonali u ovvjament din hija xi ħaġa li rridu nirriflettu fuqha. Għaliex it-tnaqqis ta' trasferiment globali Meta naslu għalih irridu nistaqsu l-Kummissjoni kemm eżattament qed jissogra li inaqqas il-veloċità ta' ċertu programmi ta' riċerka, kemm mhux qed kun impossibilità li wettaq niwettquhom, kemm mhux se nkunu nistgħu nimplementawhom il-programmi Ewropej kollha. U għalhekk issa ndur l kummissjoni nraqsalhom l-aħħar mistoqsija. Jiddispjaċini nagħmel ħafna mistoqsijiet, imma dan huwa meħtieġ biex ikollna stampa ċara tal-elementi kollha li huma involuti fid-deċiżjonijiet li nieħdu. Skont il-Kummissjoni x'inhuma huma l-effetti ta' non-vote tal-DAB 8, l-abbozz ta' budget emendatorju numru 8 fil-plenarja ta' Ottubru u li dan jiġi pospost tal-Novembru. Dejjem jekk dan inqisuh bħala posponiment tal-pagamenti tal-Stati membri. U ovvjament qed jissogra li jkollu riperkussjonijiet mhux żgħar fuq il-borza biex insejħulha hekk tal-kummissjoni fuq kemm ikollha flus. Allura sa nagħti widen il-kummissjoni biex titweġibni għal dawn id-diffikultajiet operativi. Nieqafhom bil-mistoqsijiet u nirringrazzjahom Minissa ta' tweġibiet. Grazzi. Merci Giovanni. Grazzi Giovanni, konċar ħafna. Monika. Lieber Herr Vorsitzender, zum EP-Haushalt möchte ich angesichts dieser Problemlage überhaupt nichts <laughs> sagen. President, ma tantx nixtieq ngħid wisq dwar il-problema tal-budget. Nixtieq nitkellem dwar l-abbozz ta' budget emendatorju ta' Giovanni Lavija. Għal iskont id-diskussjoni tal bira il-problemi huma pjuttost ovvi. Il-mistoqsija u l-anija tiegħi sal fl-aħħar. Aħna bħala Parlament Ewropew sħaqna fuq qasam partikolari fejn aħna nemnu li taħt lebda ċirkostanza manna jkonna inqas fondi mill-li hemm bżonn. Tkellimna dwar l-aġenziji, eċetera, iżda kellna problema ewlenija kbira li kienet ir-riċerka. U hemmhekk, ġustament meta nqisu l-innovazzjoni il-kapacità ta' innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea, eċetera, ridna nisħu fuqha. Il-Kummissjoni tipproponi 509 miljun euro bħala trasferiment globali. U għalhekk aħna konna ngħidu li ridna 400 miljun euro għall-assistenza tal-arar, għall-problema tal ampedu tas-Sirja, u għalhekk lajnuna r-refugġati, eccetera, u għalhekk ridnihom daw il-flejjes. Imma mbagħad meta nara dawn l-affarijiet iktar fid-dettall, nara li fir-riċerka kellna 327 miljun sa 328 miljun. Ir-riċerkaturi qed jipproponu frankar ta' 331 miljun euro, ġifieri ma jiksbu xejn minn dan. L-ewwel proposta hija l-proġett ITER Ovvjament ġim dowem, konxe ta' dan, prassi ta' soltu li għanna bil-proġett ITER, probabilment jirġa' konna dan fil-futur. Ta' taħt l-aġenda tal-2014 ukoll għaliex dan id-dowmin ser ikompli. Imbagħad konna problemi anki fit-tmim. Forsi min jaf sal-2016 saħansitra. Li għadni ma nistax nifhem iżda u għaw qed nirreferi għall-esperjenza twila tiegħi fil-qasam tal-bidja u oqsma oħrajn fejn għandek 55 biljun euro bħala fdal. Meta nqisu anke 6 miljun euro li trasferejna għall-2014 għal budget tal-bidja. Jekk aħna nistgħu nsibu 20 miljun minn ximkien 200 miljon minn ximkien, rridu nkunu nistaw namlu trasferiment għal 709 miljon u forsi nresqu din l-ammont għal riċerka bħala trasferiment forsi bekk nkunu nistaw namlu ħafna affarijiet tal-2014 għax il-livell kurrenti għal riċerka huwa inaċċettabbli. ħafna punti minuri nistgħu diskutu iżda il-nuqqas ta' fondi għal riċerka fuq kull aspett huwa inaċċettabbli. Diġà nafu li m'għandniex biżejjed finanzjamenti għall-2014 u meta nieħdu l-kalkoli anke tal-2013 naf li 192 miljun huma ċerti ma jenqisu 200 miljun. Naħseb li nistgħu nsibu 200 miljun x'imkien f'dal budget enormi. Ma jistax ikun l-affarijiet ibqgħu sejrin hekk. Fl-aħħar fl-2014 jekk nara l-stampa ġenerali għal-2014 għal-2013 f'Kokobu nara li hemm u nara li hemm miljun żejjed li ma ntużax eh, nitbaqbaq mhux ftit. Allura nħeġġeġ lil li dawn l-affarijiet nifluhom, jien għamilt il-proposta tiegħi, nittama li biżejjed imma skont il-kalkoli tiegħi jidher li jiena pjuttost korretta. Rridu naraw għaliex forsi mbagħad sa nofs Novembru forsi l-Kunsill ikunu raġonevoli mbagħad bekk jirnexxielna nelliminaw dan it-ħassib. Forse ma nkunux kontenti 100% iżda nkunu nistgħu nkampaw. Naf li din il-bot ħafna mill-li nkunu kontenti, li kollox wartu zar, ma minn tal-eqqas nkun nistgħu nkampaw. Għaliex għandu jkun possibbli li nsibu dawn il-200 miljun għal trasferiment globali għal riċerka minn ximkien. Il-Kunsill pjuttost miftuħ fuq dan. Għal daqstant, tassew m'għandniex niftħu l-bibbera għal dawn it-tip ta' problemi għal proġetti tal-2014 li jkunu jridu jiġu mdowma jew ma jkunux jistgħu finanzjati, eċċetera, f'mument meta aħna qed nitkellmu dwar il-promozzjoni tal-innovazzjoni. Grazzi. Iva, nifhem dak li qed tajt Monika, Jutta Hawk. Ergänzung zu dem, was Monika Hohlmeier. Fil-qosor. Biex nżid ma dak li qalet Monika. Mhux minnu illi il-flus mit-trasferiment globali huwa l-unika flujjes li il-Kunsil ma jriġ fir-riċerka. L-istess japplika għal 14.7 miljun euro inqas li tħassru mir-riċerka f'dab 8 u għalhekk qed naqsu kull imkien għar-riċerka għandhom dawn id-diskorsi, ħafna tlellix, ħafna klim sabiħ, iżda fil-fatt huwa kollu klim fieraħ. Għaliex dak li qed jgħidu mhux qed jiġi mhux qed jimxi, il-klim li qed jgħidu mhux qed jimxi ma' evidenza ġifier il-flus, m'għandhomx il-flus. Id-direttur ġenerali. Grazzi, Sir President, ħaniprofa wieġeb il-mistoqsijiet illi għamiltuli. L-ewel net Lampedusa. Il-President Barroso ħabbar waqt żjara tiegħu f'Lampedusa li kien se jimmobilizza 18 miljon euro illi aħna uh, identifikajnijom bħala appropriazzjonijiet ta' impen u li se jisiru bħala trasferment mill-autorità budgetarja. 14 eh, miljon li aħna mobilizzajnijom u koll u dana uh, taħt l-intestatura tlieta dawn se jkunu dedikati lill-Fond Ewropew Refuġġjati, iktar speċifikament għal miżuri ta' urġenza għal flussi migratorji. Naħseb illi fuq dal-punt inti issa għandek l-informazzjoni li xtaqt. Iva, grazzi ħafna. Dak fuq l-2013 u l-2014. L-2013. Tajjeb, ġifir dak kienu impenja l-2013. fuq il-mistoqsija li għamel is-sur Lavija fuq il-budget emendenti numru 8 u l-adattament tiegħu ta' 14.7 miljuni mill-Kunsill. Dana mill-perspettiva tal-Kunsill huwa adattament li jirrifletti nuqqas taqbil għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontabilizzazzjoni fi ħlasijiet u l-mod kif jisiru il-ħrasijiet tal-Fond ta' Solidarjetà. Ġifiri, din hija kwestjoni li trid tiġi indirizzata meta jasal il-waqt. Din hija diffikultà li hija marbuta wkoll mal- budget emendenti numru 9. Issa f'dak li għandu xaqsam mal-budget emendenti numru 9. L-ewwel nett najt ngħid lis-Sinjura Olmeja illi jiena kikun hugost gost insib 200 miljun fuq il-trasferment globali nishtiq li kieku nsib 200 eh, miljon kifat biex nkun nista impoġġi ftit iktar flus fuq uh, l-intestatura eh, għal riċerka Aħna irrit ngħid illi konna kellna xorti tajba biex ngħid għaliex aħna eh, ħejjejna dan trasferiment globali u skoprejna illi kien hemm 249 miljun li kienu din fil-program kieku ma kienu xem dawn il-289 eh, miljon mela il-trasferment globali kien ikun ta' 120 miljon. U dana kien ikun liktar bax fl-istorja tal- l-Unjoni Ewropea mela 200 miljun aħna l-esti li nerġaw nibdew infittxuhom għanna ħafna rida tajba eh, u nisimaw illi il-direttora ġenerali għandu xi 200 miljon muħbijin ximkien imreknin u li eh, għalest illi itijomna imma ma nistax uh, nara kif dan il-budget jista' jola mill-509 miljuni illi u bħalissa. Huwa veru illi 409 miljuni se jintużaw biex nifinanzjaw il-budget emendenti, un bat jibqa biss 100 miljun Eh, disponibli taħt il-pagament globali u dan il-109 miljoni bżon li aħna eh, insibu il-natu il-fondi neċessarji għal refugġati mis sirja tafu li aħna għanna problemi kbar ta' l-assijiet għal dak li għandu xaqsam għal l-assijiet għal miżuri urġenti għall lajnuna umanitarja l eh, rifugġati eh, ta' Sirja ta' 76 miljon u jiġifieri issa mbagħad aħna biex nifinanzjaw il-bqija għandna biss 31 miljun oħra. Min-naħa tal-Kummissjoni. Jiġifieri issa qed naraw illi għaw dawn irridu jisir dawn il-ħlasijiet tal-beneficjarji u illi aħna se ossa inħalsu eh, interessi għalix qed inħalsu tard. U nistaw naraw illi ġa mill-lum illi fej se jkun hemm problemi ta' dan it-tip u sitwazzjoni ta' dan it-tip. Aħna dawn lesti li natuhom priorità għal dak li għandu xaqsam mal-mobilizzazzjoni ta' dawn il-fondi. Issa, dwar xinu għaddej. Peress illi il-vot fuq il-budget emendenti 6 u 8 ma jistax isir, jew mux se jisir, eh, qabel uh, il-plenarja ta' novembru. Mela din il-plenarja se sir fit-19 ta' novembru id-dispożizzjonijiet tal-regolament dwar il-rizorsi propju maċari. Jekk il-budget votat wara e jiġi votat wara 15 ta' xar, il-fondi irridu ikunu imqeda għad dispożizzjoni tal-Kommissjoni l-ewwel ġurnata ta' xogħol ta' xar tat-tieni xar wara li tkun eh, eh, ikun sar il-vot ġifiri xar bat xarrejn oħra, dana jekk il-vot isir wara 15 ta' novembru, ġifiri dan ikun l ewwel ġurnata tal-xar ta' Deċembru. Dana dejjem fil-kontest tal-plenarja ta' 19 ta' novembru ir-regola titlob il fondi kunu disponibli eh, it-2 ta' jannar. Il-riżultat ta' din is-sitwazzjoni hija li il-Kommissjoni ikolla mbagħad eh, inkwiet kbir għal eh, pagamenti li jridu jisiru aħna għanna eh, krediti ta' pagamenti li ħaġa tajba, imma mux se jkonna il-flus kontanti li morru flimkien maħħom dawn. U dan ifisser illi Inkunu mbagħad kważi ċertament ikonna bil-fors nissuspendu il-pagamenti tagħna għal data li tkun lejn tmim ta' novembru imma ħna se jkonna bil-fors mbagħad nissospendu ħlasijiet li beneficjarji tagħna lejn it-tmim ta' novembru. Dik hija s-sitwazzjoni kif inhi bħalissa hija sitwazzjoni illi edha tħassibna ferm anki minħabba il-konsegwenzi li dini kollha mbagħad fuq il-beneficjarji. Imma uh, naħseb illi uh, inkun nkun ċar ma'kom, irrid ngħid il-verità u ngħid l-affarijiet eżattament kif inhuma. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Direttur Ġenerali, grazzi tal-li ċarajtina daw l-affarijiet mela fir rigward tal-mistoqsija li għamilt l-ekjien se jkunem ftit iktar minn 30 miljon euro li eh, se jitpoġġew għad dispożizzjoni tal-vitmi tal-Lampedusa wara eh, ħlasijiet li jisiru mill-krediti ta' impenju appropjazzjoni ta' impen tal-2013 u dan jiġifieri eh, se jsir lejn l-aħħar tas-sena u eh, mhux se tkun parti mill-problema li aħna għandna ħlasijiet tal-2013 dik kienet il-mistoqsija tiegħi jiena nifhem ukoll u mhux qed niskanta imma grazzi tal-li għaddan pubblikament li jekk aħna Inżommu mal-pozizjoni tal-Kunsill ta' bħalissa li nifinanzjaw il-budget emendenti numru 9 bisħiħ flimkien kollu kemmu mill-appropriazzjonijiet mill-trasferiment globali ta' 400 miljon. Issa jekk aħna nżommu ma' din il-pożizzjoni ġifiri biex ngħid l-affarijiet eżattament kif inhuma hemm għażla li trid issir jew nissakrifikaw ir-refuġati tas-Sirja jew inkella eh, ma, ma, ma jkonniex eh, ma nwettqux il-budget eh, bilanċat. Għalix jekk aħna se jkonna inħalsu mbagħad l-arretrati, dan ifisser li il-Komitat, il-Kommissjoni u l-Unjoni Ewropea ma jkunux Eh, irrispettaw eh, l-iskadenzi li hemm fir regolament finanzjari dan irridu narawhom eh, linja linja rapporter mbagħad jara dan kollu makom linja linja ma rridu nifmu eżattament x'inhu għaddej. U hemm bżonn illi meta jasal il-waqt kull istituzzjoni u kulħadd imbagħad jieħu ir responsabiltajiet tiegħu. Dwar id-dewmin Eh, fit teħita deċizjonijiet deċiżjonijiet. Infakkarkom illi dan id-dewmin eh, irrit infakkar minna ma nuqot ninsisti. Jiena musa nuqot issa nibda nipponta sebajja l-emmulaw. Jiena marriċ illi nibdew noqot nippuntaw sebajna l-emmulaw. Imma, sempliciment irrit infakkarkom illi il-budget emendenti numru 6 jġifiri zewċ biljoni 700 miljon li uħorġu kontributi tal-PDG illi emżonnom minħabba illi il eh, reċessjoni il mill-dazzi eh, U dan l-abbozz għadu maġiex adottat mill-Konsil, aħna ma nafux xinu, u il-Konsil ma jriċ illi adottaħ fil-ħin, ġifir il-problema tal-kontanti hija responsabilità tal-Konsil u hemm raġunijiet għal dan. Iva, hemm raġunijiet anki eh, eh, li huma ġustifikati. Imma il-Kunsill ma jriċ jitkellem fuq dan is-suġġett Umbat, stess mod, da ma kien servi għal xejn, illi kiku aħna għamilna progressi fuq il-negozjati tal-budget amendenti numru 8 għalix xorta waħda ma konnix ma kienx ikun possibbli li nivvotaw fil-plenarja fuq il-budget emendenti numru 8 u il-Kummissjoni ma kienx ikollha dawn it 3.9 biljuni Il-Kunsill, ma nistax nifmu jien dan, eh, għamel ta' l-affarijiet tal mod illi fil-kalendarju tiegħu ma jkunx jista' jaddotta u jivvota fuq il-budget emendenti numru 8 qabel it-30 ta' Ottubru. Jiġifieri fuq il-kalendarju aħna qegħdin fidejn il-Kunsill aħna maħna qegħdin waħlu fħat imma jekk xaħat jilmenta allura mela hemm bżonn li jkunu jafu eżattament min hu responsabbli għal xiex. Fid-daw ta' dak li intqal, ovvjament jiena issa nistieden li rapporteurs diġa qed isir hekk imma nkompli nħeġġiġhom milli jagħmlu dan illi jaraw b'mod ċar ħafna li ma huma dawk il-linji li huma mil quta minn dan il- dawn it-trasferimenti globali aħna nafu li il konsil fuq dan il-trasferiment globali irrit jalloka 400 miljon għal budget amendment numru 9. il konsil xinu jiproponi għall-użu ta' dan il-109 miljoni li jibqaw fuq dan il-109 miljoni li baqa eh, nistaw namlu 200 miljon un allokawa mar-riċerka dak li saqsit Monika imma ma nafux, pero bżonn illi eh, il-rapporter sana ikunu jafu eżattament x'inhi l-pożizzjoni għal dawn il-negozjati globali sa fuq dan il-punt importanti ħafna eh, il-kollega tagħna. Grazzi ħafna, Sur President, l ewwel qed nixtieq nirringrazzja għal l-ispjegazzjoni tant eh, interessanti fuq din il-kwistjoni u flimkien mal-rapporters kolla li kienu qegħdin jaħdmu b'mod dirett fuq dan is-suġġett. Jiena nixtieq insemmi suġġett politiku għaliex aħna ninsabu fi spazju politiku. Inti ħabbart innajk ma fimx ħażin li l-konferenza tal-presidenti ddeċidiet li id-dewa ftit id-deċizjoni fuq il-qafas eh, ta' novembru t-passwani għal novembru. U xek, Iva, issa jena ma nafx jek din xaħġa li tistax tiġri eh, sawx mur l-ura fuq jew le, għax jekk le din xi ħaġa li uffiċjalment ma nafx hekk hux possibbli morru lura jew le, ma jien dak li rid huwa żewġ tipi ta' problemi. L-ewwel net hemm problema politiku u jiddispeċin ħafna li ħad tiħdi din id-deċiżjoni x'dan ifisser huwa li qed nibatu messaġġ li l-konċittadini tagħna, l-ċittadini tagħna li għal darba oħra kull darba qegħdin impuġġu ċert inħawdu l-mijiet hawnhekk fuq dan is-suġġett u eh, ġimma diħla suppost kena dan suġġett tant importanti. Tini net huma tip ta' problemi li huma eh, problemi ta' budget eh, li huma marbuta ma' dawn l-elementi kollha li jissemmew, jiġifieri dawn kollha. rotta speċifika għas soluzzjoni. Jiena naħseb, jiena ma fimx li il-konferenza tal-presidenti taċ raġunijiet eh, legali u budgetarji bċertu seta għal din id-deċizjoni xin naħseb minn e, perspettiva ta' budget ma' affarijiet li jistgħu jiġu solvuti u anke minn perspettiva e, legali għaliex aħna qed nintaqgħu ma' ċertu problemi bħalma semmejt inti stess issa iżda jiena President naħseb li f'dan il-mument eh, l-unika ħaġa li ngħid minn aspett politiku huwa li dispeċi li tieħdet din deċiżjoni u li kien possibbli li nsolvuhom dawn il-problemi fil-ħin li kellna u li huwa diffiċli ħafna tispjega liċ-ċittadini li le mhux possibbli insolvu dawn it-tipi ta' problemi li huma proċedimentali iva naf li hemm eh, linja ta' liġi li hija ta' proċedura u li din tintuża fil-fatt biex tipposponi ċertu deċiżjonijiet fuq il-kontenut iżda fuq dan il-livell jina naħseb li verament huwa diffiċli li wieħed jkun jista' jfaċċa l-ċittadini tajt din tant hija komplikata hemm eh, ċertu proċedimenti u aħna għandna eh, diffikultajiet. Mhux fuq il-kontenut iżda fuq il-proċedura li ma nistgħux naqblu fuqhom biex inkunu nistgħu eh, napprovaw xi ħaġa li fil-perspettiva li sabu fiha Sur President, fejn għanna bżon stabilita, fejn għanna bżon nibatu messaċ tranquillita, tranquillita, li huwa dak li għandhom bżon iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet li jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, U dak li għandhom bżon daw qed nibatu l-messaġġ bil-kontra, qed qed nitfaw del. U ma, ma naħsibx li ħankunu nistgħu niftemu. U dinja pożizzjoni politika jena naf li hemm ħafna fil-fatt id-Direttur Ġenerali għadu kif spiegħanna d-diffikultajiet li għandu. Iġviri diffikultajiet li nsibu meta niġu biex eh, nitrattaw il-budget, iġviri hemm dawn il-problemi u dan l-elementi fuq il-trasferenti globali, iżda jena frankament dak li rritnajt l-istqarrija politika tiegħi din hija din għandna komitat politiku rridu nagħmlu xi ħaġa fuq din. Grazie. Oui, euh, merci cher ami. Euh, J'ai plaidé. Grazzi ħafna. Jiena fil-konferenza tal-presidenti tlabt illi aħna bħala budget, uh, komitat tal-budget, uh, ħsibna uh, jew konna nħossu illi id-data prefissa kienet għada tista tintlaħa id-data ta' 23 ta' ottubru. Mux se jkun hemm xi bidla fid-deċiżjoni imma eżis kollegi. Fil- Uddim il-pubbliku din miex kwestjoni ta' proċedura u mux il-tor tal-parlament kif tridu illi il-parlament jivvota fuq test illi il-konsill għadu ma votax fuqu. Iva hemm min, imma żgur li mhux it-tor tal-Parlament u għalix il-Kunsill ma votax, għaliex ċerti stati membri ma jridux jew inkella ma jistawx jiffinanzjaw il-budget Ewropew. Għalhekk Sfortunatament, il-vot huwa tiegħi jgħidu, jekk irridu nitkellmu fuq fil-livell politiku din hija realtà. Is-sistema jatali li l-gvernijiet dawn dan is-suġġett li qed niddiskutu aħna, dawn qed nitkellmu aħna dwar biljuni ta' euro. Huma politiki soċjali, assistenza umanitarja, Eh, għajnuna għall-impiegi għall-azzaza, da kollu li aħna għanna bżon minnaħa tal-konsil huma eh, jitkelmu biss fost il-funzjonari ġifiri eh, dibattiti li siru wara l-bibin malu inu aħna ma nafux jikun għaddej jemmek. U għallek ħat ma qed jieħu responsabilta politika tiegħu fil-konsil fuq dan is-suġġett. U meta jersaq fil-konsil mbagħad ikun punt A ma jkunx hemm kameras aħna ma nkunux nafu x'inhu jiġri hemmhekk u mbagħad dawn l-affarijiet ma jiġux fil-Parlament imma mbagħad jekk ikun hemm iddew min neħlu aħna. Jiena kieku kollek nagħmel għalissa il-parlament, il-partit tiegħi huwa eh, fl-oppożizzjoni ma nagħmel ukoll kieku aħna nkunu fil-maġġoranza, jekk aħna eh, neħlu minħabba d minn aħna rridu ngħidu illi dan huwa t-tor tal-gvernijiet. Aħna lesti illi niddeċidu anki għada anzi jew lada illi l-gvernijiet ikunu għamlu xolom, għajkunu ħadu id-deċizjonijiet li hemm bżonn illi jittieħdu, jikunu votaw għal skont il-proċedura budgetarja il-vot irid isir l-ewwel fil-Kunsill u mbagħad wara fil-Parlament u aħna lesti illi ninnegozjaw anke minn għada. Issa nżid ukoll li kieku aħna imxejna fuq il-proposta tal-Parlament, Il-problemi kollha tal-ħlasijiet tal-2013 kieku illom li solqilna li solvejnijom minn ġunju għaliex il-Parlament fil-negozjati fuq il-qafas finanzjarju multianwali kien għal jiena naċċetta il-ċifri tal-Kunsill Ewropew għalla volja baxxi ħafna, għalla volja naqqassuhom, naċċettom, imma hemm ċerti kondizzjonijiet u fostom waħda minnhom hija li il-budget tal-2013 jiġi eżegwit skont it-trattat fil-rispett sħiħ tal-impenji li ttieħdu inħalsu l-kontijiet kollha illi se jaslunna fl-2013 sabiex imbagħad perjodu ġdid ta' seba' snin jista' jibda fuq bażi soda. Il-Kummissjoni Ewropea kienet diġà qiegħda tevalwa Eh, l-ammonti għall-ammont ta' 11 il-biljun ta' appropriazzjonijiet ta' kreditu eh, addizzjonali u il-Parlament talab 11 il-biljun u dak iż-żmien kien il-Kunsill minħabba diffikultajiet li kellhom ċerti gvernijiet li huma qrib tagħkom u tiegħi biex jaċċetta sempliċement illi ikunem l-ewwel ammont ta' 7.3 eh, biljuni U issa, il-Konsil qed jgħidilkom hija forsi se jkollkom 3.9 eh, biljuni imma minn dan se naqas minnhom 400 miljun din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U sitwazzjoni illi, pereżempju jiena meta niffirma kuntratt, irrid nirrispettaħ meta l-Kunsill jiffirma kuntratt wara mbagħad jiġu jgħidlek le ma rrid nipponi kondizzjoni ġdida. Le ma nistgħux naħdmu hekk, sinjuri. Għaliex inkella il-Parlament Ewropew Eh, jikun ma għal xejn għax inkella jkunu nidru li aħna sempliċement edinaw biex napprovaw dak li jrid il-Kunsill. unbat meta ma napprovawx inneħlu aħna x'ngħidu l-Parlament qed dewem l-affarijiet. Em kontratt u l-Kunsill irrit jirrispettah dan. U aħna ma nistawx nieħdu pożizzjoni fuq dan ħlif wara ikun eh, il-vota il-Kunsill u għalfej qed iddum il-Kunsill għaliex il-budget emendenti numru 6 2.7 biljuni ta' euro ta' risorsi propji tal-kontributi nazjonali eh, e kalkolati fuq it ħol intern għaliex il-pajizi, ċerti pajizi għandhom diffikultajiet enormi biex jagħmlu ħlasijiet tagħhom il-kontributi tagħhom fl-2013 jistgħu għal biss fl-2014. Dik hija ir-realtà politika u jiddispjaċini li il-Konsil u il-Gvernijiet mandomx il-kuraċ li jispiegaw dan l pubbliku Għalix wieħed jista' jifhem illi xoħut mill-pajjiżi fostom tiegħi għandhom diffikultajiet fil-sitwazzjoni budgetarja tagħhom biex iħalsu issa il-kontribut tagħhom għal budget Ewropew, imma jiena kieku kont nippreferi kieku daw kellhom il-kuraġġ li jgħidu dan b'mod pubbliku, jgħidu dawn l-affarijiet fid-der u mbagħad inkunu nistgħu nikkondizzjaw sitwazzjonijiet differenti. Għalek issa il-konklużjoni ta' din l-analiżi kollha hija li il-Parlament mandu ebda tort għalix aħna nix għalfejn nħossuna ħatja minħab għalfat illi sfortunatament hemm ċerti eh, eh, ħlasijiet eh, illi se jikunu eh, jiddewmu f'setturi sensittivi ħafna u f'mument fejn minn perspettiva eh, ekonomika, umanitarja u soċjali huma rilevanti ħafna. Voorzitter, mijn uh, geachte collega van het EPP. President, il-kollega tiegħi tal-PPE għal li verament irridu nispiegaw l-affarijiet. Ma fadlinna xej minna x x'nispjegaw li ċittadini tagħna bħala Parlament Ewropew u għandu raġun, sitwazzjoni verament imħawda. Hawn ħafna konfużjoni u s-soluzzjoni politika mhix waħda faċli. Ser namlu? Nalqu, nżarmaw nitilqu il-qoddar? Aħna forsi jekk inħallu fidejn il-pajjiżi nifrankaw ħafna flus u ċittadini forsi jkun jistgħu jifmu ftit iktar x'qed jiġri fil-politika. Min jaf, ma meta titkellem eh, inti, sur President, biex titkellem fismi. Ta' żgur, ovvja din nista' nsarħalek rasek 100%. Tajjeb, mela. Jena għandi zewċ kellima li jixtuq jintervjenu un mbagħad irridu naddu għal vot. Juta. Ja, nachdem Alan das alles ähm, wirklich gut erklärt hat, gut erklärt hat und ich finde, man kann da Din kienet spiegazzjoni tajba ħafna lan. Tajba ħafna mens u nistaw najdu l-istess ħaġa lil kwalunkwe ċittadin. Is-sitwazzjoni hija ċara. Dan mhux keos amministrattiv bħalma kien hemm min qal. Mhix kwistjoni tad l-abbozz ta' budget emendatorji, il-Kunsil mhux qed jagħti biżejjed fi ħlasijiet, aħna misna eh, omna naqra fuq saqajna sentejn ilu. Aħna għandna bżonn naġixxu b'mod responsabbli, għandna bżonn ngħidu li għandna bżonn budget, il-Kummissjoni għandha bżonn budget u naraw fejn naslu għanna bżon firċa sħiħa ta' dawn id-DABs, dawn il-labbozzi ta' budgets, kif ukoll flus addizzjonali minn l-istati membri, u għanna għandu raġun xi stati membri qegħdin jgħaddu minn ċertu diffikultajiet u nistgħu nifmuhom dawn id-diffikultajiet. U l-Kummissjoni qed tfittex soluzzjonijiet tekniċi mal-Istati membri. Sabiex il-flus jistgħu jaslu iżjed tard jew inkella ħlas bin-nifs, pereżempju, tkun xi tkun sitwazzjoni. u em, numru ta' stati membri minn tal-inqas wieħed li huwa eh, wieħed f'ħamsa mill-budget u dan għandu jkun jista' jikkontribwixxi 20% għandu jkun jista' jikkontribwixxi għax m'għandux diffikultajiet jekk tisimgħu f'attenzjoni kbira dak li ħireġ mill-kunsill huwa huma li qegħdin ikaxku saqajom edin iwaqfu il-proċedura u ma jessa jorbtu id-DAB 8 u 9 huwa biss jekk id-disa jitħallas permezz redeployment eh, naqblu qed jgħidu huma dawk li qed jgħidu l-Ġermaniżi għax huma l-Ġermaniżi. Kienu l-Ġermaniżi li bdew għadzi, un mbagħad l-oħrajn. Ġifieri, it-80% l-oħra ippermettew ruhom ehm, li jiġu rikattati mill-oħrajn. Mbaħt l-ambaxxatur Ġermaniż jgħid li l-presidenza tal-Kunsill trid tikteb lill-President tal-Kumitat tal-Budget jiena ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem kif jifmu d-demokrazija huma. Din il-Kamra mhijiex responsabbli ta' dalli qed jiġri. Mhuwiex xogħol din il-Kamra li aħna m'għandniex budget kif suppost. Għalhekk Juan, nifem li tinsab situazzjoni diffiċli, nifem li l parti tijak fil fatua huwa fil-gvern, iżda jiddispjaċini ma għal xej dan il-parlament irrit jiffaċċa l-gvernijiet kemm jekk huma soċjodemokratiċi, liberali u konservattivi. Evitons peut-être de faire de la politique nationale. Jew ħanevitaw il-qogħdu nagħmlu politika nazzjonali, eh? Yuta, eh, queridos colegas, no ha sido ni siquiera min. Ke kollegi, laqqas kienet l-intenzjoni tiegħi li inwassal messaġġ li f'din is-sitwazzjoni il-parlament li jaġixxi b'koerenza jew eh, mod intelligenti għandu xi tort lejn mhux hekk qed ngħid assolutament jiena dak li xtaqt inwassal lil kollegi huwa li l-konsegwenzi mhux mixtieqa ta' dan il-proċess li qed dum din hija konsekwenza negattiva ħafna n-nies. Jiena mhux qed insegwi l istruzzjoni tal-gvern tiegħek e, l-idea kienet li nimbottaw propju li nimxu fil-direzzjoni li semmew, ġibir nifacċa li semma, ġibir nifacċa u responsabiltajiet taħlasijiet li għandhom kollom il-gvernijiet kollha biex insolvu din il-problema. Għalek, minkejja li jew forsi jiena tajt din l-impressjoni iżda timma kinitx l-intenzjoni tiegħi. Ma xtaqx nagħmel hawnhekk eh, diskors li mhux dak li qed naħseb huwa vera l-bot anzi minn dak li kont qed naħseb. Iġbiri li nippreżenta il-Parlament bħala element li qed eh, iġiel id-dewmien qed wettaq id-dewmien laqas xejn jina xtaqt li dan kollu naraw minn perspettiva ta' azzjoni li aħna namlu dan kollu li nistaw. Għawek irnexina niksbu affarijiet importanti ħafna fil-qafas finanzjarju fost oħrajn mill-perspettiva tiegħi li nwettqu mekkanizmu poġu fis-seħ li mekkanizmu li huwa importanti, jiġifieri sempliċiment li niftu il-bibin sabiex nkunu nistgħu nintervjenu fid-deċiżjoni ta' riżorsi propju fil-ġejjeni u din hija deċiżjoni importanti politikament dan huwa pilastru fundamentali u dan nixina nagħmluh f'dan qafas finanzjarju iva aħna kapaċi napprovawh U jiena kont qed ngħid li kwalunkwe dewmin huwa diffiċli li tippreżentah lill opinjoni pubblika ma qatt ma xtaqt nagħti l-impressjoni li l-Parlament qed ikkaxkar saqajjew li huwa xi element negattiv hawnhekk aqas xejn. Anzi aħna inna naħdmu għal ħafna żmien. U għalhekk nixtieq nirringrazzjakom anzi għal xogħol kollu li għamiltu f'dan iż-żmien kollu. Sempliċiment ġbiex taqt inwieġeb xi ftit lil eh, ħabibati għaj uta Grazie. Muchas gracias. No, no, nu, nu, nu, nu komponon. Uh... Eh. Iva, Iva, nifmu naħseb illi hemm bżonn illi ma noqogħdux inwaħlu f'pajjiż jew ieħor. Mhix dik il-kwistjoni. Hemm dejjem dawk li nsejħulhom il-usual suspects. Imbagħad hemm il-usual suspects li huma kontributuri netti. Umbat hemm pajjiżi l-oħrajn imma ħafna drabi nafu x'inhu mal-tattiċi li jużaw il-Kunsil tal-Ministri. Meta jkun hemm pajjiż li jitlob iktar mill-oħrajn, l-oħrajn imbagħad jistaħbew wara dak U għalek aħna, issa, mux xolna illi noqodu nippuntaw sebajna l ewwel pajjiżi differenti, imma aħna rridu niddefendu l-interessi ta' ċittadini, e kif aħna nifmuhom, kif inħossuhom, e, e, u d-dim il-gvernijiet li rappresentaw dawn l-istati membri u li l-koll għandhom interessi li jistaw ikunu koll differenti. Imma aħna mannix Eh, għalfejn uh, nibżaw illi eh, xaħat se jwaħħal fina għax jekkem dan id-dewmin għalix uh, eh, mux tortana. L-axar kellim, għalda. Brigada, President. Grazie ħafna, Sur President. Sissa, l-lumar nofsenar, aħna konna għedin nisimaw U jagħmel sens li l-membri kollha tal-kumitat jiġu informati tal-passi tan negozjati li żjed riċenti u ċar li dan huwa essenzjali biex inkunu nistgħu nifmu x'qed jiġri. Kif ukoll jistgħu jkunu il-konsegwenzi mhux biss minn perspettiva politika, iżda wkoll minn perspettiva prattika u minn perspettiva tal-aġenda tagħna l-ġimgħa d-dieħla. Iżda fil-verità, għalkemm jiena nifem u naqsam u naqbel mal-idea li il-Parlament Ewropew m'għandux iċċedi għal dan ir-rikat min-naħa tal-Kunsill, ma nix naċċettaw xogħol li ma sarx sew. Jiena naħseb li għawek għaw kwistjoni aktar fonda hawnhekk, hawnhekk hawn kwistjoni politika u din għanda l-eruq taħħa fuħut mill-azliet li ħa il-parlament innifsu. Għalek, xitnajt jena għal-kem naqbel il parlament mandux iċedi għal-rikat, jena ma naqbilx ma xiftit mill-pozizjonijiet tal-parlament, ma naqbilx ma xiftit mill-pozizjonijiet tal-parlament fil-grupp tagħna, ma naqbilx mal-ftehim li jintlaħaq mill-parlament mal-kunsil fuq l-MFF, di mhix ħaġa ġdida l-ħadd mhix aħbar ġdida li grupp tiegħi ma jaqbilx ma dan il-ftehim politiku bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq l-MFF għal ħafna raġunijiet. L-MFF huwa qafas li mhux qed jagħtina tweġiba għal kriżi soċjo-ekonomika, kriżi ekonomika soċjali, ma solvix din il-kriżi f'ħafna stati membri, ma u f'pajjiżi bħal tagħna ma mhux tiegħi biss eh, jiġu soġġetti għal dawn l interventi ta' trojka U li dan l-MFF mux ħajdinna biex nerġaw innidu l-ekonomija, mux ħajpermetti nerġaw innidu tkabbir, mux permetti programmi kontra ċikliċi f'dawn il-pajizi ta' trojka. Għalek, dan l-MFF ma jitrattax kwistjonijiet bħal għat ta' zaza dwar il-bżon ta' appoċ soċjali. Dan li għawa wek huwa li qed naraw li l-politiki ta' austerità li twettqu mill-gvernijiet iżda wkoll il-politiki ta' austerità li ġew imġela mm, li jsiru mill-Kummissjoni issa qed jaslu għal punt tarkat u din tpoġġina lilna wkoll f'pożizzjoni dajfa ħafna. Għalhekk aħna wkoll ħan dajfu. Iċ-ċittadini fl-istati membri ħaj dajfu u dawk il-pajjiżi li diġà huma vulnerabbli se jispiċċaw ikunu aktar vulnerabbli, aktar esposti minn din is-sitwazzjoni għaliex din verament u dan huwa rikat. Et jiġi rikattat il-Parlament u dan ħajfisser telf għal ċittadini, telf il-budget għal ċittadini għalhekk jiena xtaqt insemmi propju dan. Il-tħassib ewlieni tagħna mandu x'jaqsam mejn mal-tattika ta' negozjati, iżda l-Unjoni Ewropea qed tbiddel dan l-MFF fxaħġa ħaġa li kun ma jmur qed issir Ewropa minimalista. Budget minimalist Ewropew. U issa isna qegħdin inċedu jisna tinċedu għal idejat neoliberali, ma nix qed nippermettu li l-iżjed dajfa li e, jisopravvivu. Et nabbandonaw li ċittadini, l-Europa tabbanduna ċittadini, u tabbanduna l-dawk li qegħdin jippruvaw jaslu fl-Europa wkoll e, mill-kriżi umanitarja li għaddejja minna e, Greċja, traġedja tal-Lampedusa. Iġbir dawn huma riflessjoni tadiqa kbira ta' situazzjoni li qegħdin ngħixu fiha bħalissa. Għalhekk jiena naħseb li hemm responsabilità serja ħafna fuq il-Parlament. Jiena naħseb il-gruppi jridu jiddeċiedu jekk jaċċettawx dal-MFF jew le. Iżda l-MFF fil-fat ħajwassal għal eh, waqfin staġnar fil-ħajiet tan-nies u la darba eh, napprovaw naċċettaw dan l-MFF ma kunux nistgħu morru lura. Grazzi ħafna għal dan. Grazzi ħafna għalda spiegajt moċċar ħafna pozizjoni tal-grupp ta'kom. U naħseb illi fuq ċerti aspetti aħna naqblu miegħek. Mela, għedin ftit l-ura, issa naħseb illi rridu nibdew il-votazzjoni fortunatament għall-agenda imma sfortunatament għall beneficjarji tal-budget Ewropew, aħna eh, għanna uh, nofs il-voti li kienu previsti, issa se jisparixxu maħni se nivvotaw, għalek aħna għanna nibdew nivvotaw fuq il-punt 20, il-mobilizzazzjoni tal-font għall-aġġustament tal globalizzazzjoni, għal uh,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 hemm xi emendi mela kulħadd għandu l-karta tal-vot. Mela, Sur Plenkovic ma jixtieqx jivvota fuq ir-rapport Plenkovic. Le anzi Iva jixtieq jivvota. Mela, nsa nibdew għandna numru ta' emendi ta' Beres u oħrajn. u rapporter jaqbel magħhom. Iġbijiet nitkellmu fuq l-emendi wieħed, nej, tlieta, erba. Sitta, ħamsa jew diġà koperta, nivvotaw kollha f'daqqale. Għan, xi trid fuq xi trid titkellem. Emendi wieħed u tnej. Mela, nivvotaw wieħed u tnej f'daqqa. Mela, får ta fuq l-emendi wieħed u tnej dawk favur kontra. Assessjonijiet għaddiet. Issa, flimkien, tlieta, erba u sitta, dawk favur. Kontra. Is-Sur Harton. Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Għaddew. Issa hemm grupp tal-liberali, emenda dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 8, il-rapporter ja u kontra. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet maddiċ. L-aħħar vot, mod elettroniku. Nistaw nifut nistaw?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 Proset nir-rapporter. Issa, il-vot li miss. Juta Hawk. Fuq l-Aġenzija tal-Ferroviji. Aha, di fuq il-Ferroviji. Għanna zewċ emendi ta' rapporter fl-imkien, 43 dak favur kontra. Waħed kontra, sanzjoniet għaddew. Issa, l-artiklu tal-proposta regolament minn da ħamsa dak favur kontra għastazzjonijiet għaddiet. Il-risoluzzjoni għabbot leġislativa żewġ emendi ta' rapporter wieħed u tnej daw favur kontra wieħed kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa votazzjoni elettronika fit-tmiem il-magna taħdem iva. Nibqgħu votaw. Kolħat vota 20 favur wieħed kontra l-ebda astensjoni. Għalek, il-rapport Haug ġi approvat issa li miss Juta. Iva naf li mux soltu, aħna għadna kif kellna diskussjoni fejn id-diskutejna xi rizervi minna ħatta itre. Issa jien qed nissuġġerixxi li nagħmlu emenda orali għal paragrafu 6. Tibqa' kif inhi Iżda nżidu xi ħaġa fit-tmiem biex niddiskutu il-possibilità li jew inwaqfu segretarjat berek, eċetera, eċetera, jew li imbidlu berek f'entità li kollha kompetenzi tagħha indipendenti mill-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri. Skużawni għal ġdiet eh, naqbat u eh, nitfaħajk fuq kompalissa, iżda jina nittama li tkunu tistaw tappoġġaw din l-emenda. Fil-fatt, għasem għalfejn nal-u għadin għalix eh, wara eh, fl-axar berek tista' tinqaleb u sir aġenzija indipendenti marridu naraw għat ġri. Tajjeb wis. Iġviri, int qed tissuġġerixxi emenda orali għal-paragrafu 6. U xek. Mela, jien votaw fl axar wara l-emendi kollha nivutaw fuq dik. Ejn nibdew bl-emenda numru wieħed ta' Sur Gajer. Umbat hemm eh, ovvjament l-emenda orali tar-rapporter dawk favur. Kontra? Astazzjonijiet? Għaddit. Imbagħad għandna tliet emendi ta' Troutman. Nistgħu nagħmlu flimkien le? Le? Jek tinsistu mela, emenda t-nej Troutman, dawk il-rapporter wa kontra, dawk favur. Ħadd mu favur. Oh, skina Katrin soċjalisti huma diffiċli. Mela, emenda tlieta dawk favur? Kontra? Ħajkonna noddu. Ħanamlu verifika elettronika? Ma tantx qegħdin, ejja. Mela, l-emenda tlieta. Mela, votazzjoni elettronika. Invutaw. 10 favur 11 kontra, mela. Innaħa ta' xelluk rebħet għawek. Mela, emenda, emenda erba dawk favur? Ħat? Kontra? Jider li ħat? Astenzjoniet ħat, minn purtax. Ma issa l-emenda bil-orali emenda orali ta' Juta Hawk li iżid mal-paragrafu 6 li timbidel f'entità li għandha kompetenzi li huma indipendenti mill-istituzzjoni ta' Ewropej u l-Istati membri. Mela, min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Wieħed kontra u astenzjoni waħda għaddiet. Mela ħajkollok tagħmel xi naqra typing. Anzi, il-votazzjoni ah, finali. Votazzjoni fuq l-opinjoni ta' Jutta Haug. Il-votazzjoni ehm, waħda elettronika. Votaw. U għawek kollox lest, Iva. Ta' mela.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 biex natwa għajnuna addizzjonali lil tlet stati membri. U eh, dan huwa eh, l-aspett legali tal-budget emendenti numru 7 li jagħmel parti mill-pakket sħiħ. Fuq livell ta' dan il-komitat aħna se nivvotaw fuq dan fil-5 ta' Novembru fil-5 ta' Novembru war nofsinhar Mbagħad fil-plenarja fit-19 ta' Novembru għaliex il-plenarja dakinhar se tivvota fuq fil pakket sħiħ. Imma aħna għandna opinjoni xnatu fuq il-bażi legali l Kumitat Reġi u naturalment aħna rridu nivvotaw l-opinjoni tagħna fil-ħin biex Reġi vota fil-ħin u il-politiki finanzjati mill-budget emendenti seba eh, ikkun jistaw jiġu finanzjati daqnu il-rapport ta' Raima Buga, illi huwa rapporter, Sidonja t sostitwiħ eh, ma la wieħed asloħra ma' u ma' edina nek ma' minn mebda eh, emendi. Minu favur? Kontra? Wieħed kontra, ebda astensjoni għalek dana ġi adottat. U mbagħad aħna Eh, nifilħu l-rapporter u l-Sidonja eh, u l-lom kolla insomma. Issa naddu għal punti 23 u 24 Très bien. Giovanni? Giovanni. Grazie Presidente. Abbiamo... Grazie, Sur President. Aħna għanna zewċ talbiet għal trasferimenti. E, trasferiment 22 fejn bazi ta' talba formali minn naħa tal-ex il-Firom e, tiġi propost li jiġi trasferit parti mill-allokazzjonijiet tal-2013 mill-komponent tal-izvilupp rurali lejn l istrumenta għajnuna ta' qabel sħobija għal l-għajnuna tal-izvilupp istituzzjonali dan it-tip ta' trasferiment jgħin biex jappoġġa numru limitat ta' proġetti li għandu xjaqsmu mal-infrastruttura fil-fajrom li huma simili għal dawk li kienu jiġu ammissibli eh, taħt il-miżura ta' qabel. Għalek, nitxu nitolbu trasferiment ta' 18 il-miljon u ovvjament nixtieqkom tivvutaw favur.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 Eh, ta' servizzi li jista' jgħin il-300 persuni li ġew nkeċija me 140 kumpanija li joperaw fil-qasam tal-fabrikazzjoni ta' materjali minerali ma li mhumiex metalli Iġvin appoċ l-komunità ta' Valencia biex nejnu l-dawn il-ħaddima li ġew keċija biex jirġaw jitlu fis-suq ta' xogħol u hawnhekk ukoll nixtieq li tifutaw favur, grazzi. Très bien. Alors, Oui, exactement. Oui, oui. C'est en fait euh, ce second, le, le, le virement 27 et la conséquence du rapport Plankovic. Bien. Bon. Eh, sta 27 huwa konsekwenza tal-rapport Plankovic. Dawk li huma favur l-22 Iva, grazzi kontra, sanzjoniet għaddiet. Issa, trasferiment 27, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Iġviri l-istess riżultat pal vot fuq rapport Plenkovic. Grazzi eh, Giovanni sa fuq il-partijiet l-oħra, naħseb għajda u għek tirrapprezenta nxaħatiħor tista' tippreżenta trasferimenti kollha u nivvotaw fuqhom wieħed wieħed. Iva, grazzi jien ukoll ma nasibx għandhom bżonn ħafna dettalji. Jiena xtaqt ngħid li għal qorti tal-ġustizzja hemm żewġ trasferimenti, waħda hija ta' 105,000 eh, u Wieħed huwa ta' 45,000, 46,000, un batem ieħor ta' 75,000, 16,000, 55,000. Iġviju ma' Montizzar u jekk għandkom bżonn xi informazzjoni sibuha fl-aġenda għalhekk jekk għandkom bżonn iżjed iżjed dettalji imma il-koll nafu fuq xi qed nitkellmu. Grazzi. Euh, je vous propose de... Mela, ejjew ħalli nivvotaw istituzzjoni istituzzjoni. Għalix jiena marriċ li nivvotaw trasferimenti għal istituzzjoni differenti, nivvotaw l ewwel fuq il-trasferimenti 5 tal-Ordi tal-Ġustizja dawk favur, kontra, wieħed kontra, eh, u ebda stenzjoni għaddiet issa trasferiment wieħed tnejn u tlieta. Minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Mella tajjeb ħafna ejde, aħna issa lestejna il-votazzjoni u mella issa jew ħanaddu għal punt numru 10 hemm żewġ rapporti ta' Sinjura Carvajo l-ewwel net fuq il-programm Copernicus. Thank you, President. Um, Copernicus is uh, the successor of the European Earth Observation Program. Grazie ħafna, il-program Copernicus kien huwa successor tal-GMES, ġifiri il-monitoraġġ globali għall-ambjent u sigurtà. Dan huwa program utli ħafna li jipprovdi data u informazzjoni għal l-osservazzjoni tal-ispazju u per eżempju tikkontribwixxi għal ħarsin tal-ambjent, tibdil fil-klima, eh, ħarsien eh, ċivili, sigurtà, kif ukoll anka kontroll ta' traffiku, għalhekk dan jintuża ħafna applikazzjonijiet differenti u fil-passat diġà kontribwixxa u ħajkompli kontribwixxi għal tkabbir ekonomiku lejn ħafna SMEs li ħajużaw din id-data u jaħorġu applikazzjonijiet minn din id-data. Għalhekk dan huwa programm importanti ħafna fil-qasam tal-ispazju Il-programm ta' Copernicus għandu linja budgetarja id-dedikata għalih li għandha ammont ta' 3.786 miljon euro fil-prezzi tal-2011 jew inkella 4.291 miljun fil-prezzijiet ta' palissa għal seba snin. Il-proposta ta' palissa ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni wara il-konklużjoni tan-negozjati fuq il-, -konklużjoni negozjati il l-MFF il-ġdid. Għalek l-ammont huwa fiss Għalek fl-opinjoni jena enfasizzajt tlet punti. L-ewwel punt jirrifletti l-pożizzjoni tar-rapport tal-MFF sabiex nkun nistgħu nassiguraw finanzjar adegwat għal dan il-proġett fil-waqt li fl-istess ħin ħares il-programmi Ewropej l-oħra f'ġurnata waħda, partikolarment fid-dawl tal-użu eh, eh, l-ġdid tal-Koperniku. U dan jintuża mill-fondi eh, ġejjin minn dawk li huma allokati taħt l-MFF kif ukoll ir-riżorsi propri. Tieni net irridu nevitaw li naqbżu il-budget fil-futur biex ikunu nistgħu nifaċilitaw il-kontroll tal-ispejjeż il-rapport, il-Kopernikus għandu jiġu maqsum eh, f'kategoriji differenti. Tielet u l-aħħar, il-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol aktar importanti fis-supervizjoni u il-kontroll tal-iżvilupp tal-programm. Il-Kummissjoni għandha tagħti f'ħin ħin waqtu l-informazzjoni kollha rilevanti tal-program, partikolarment l spejes tal-ġestjoni tal-riskju, programmi oħra, eccetera, u dik l-opinjoni. Grazzi. Merci, Madame le rapporteur. Grazie, Signora Rapporteur, Sur Minar. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte... President, kollegi, xiftit punti minna ħatiri, manar manar. l-aqwa livell ta' sigurtà fil-programm u l-ola huwa dak li suppost qed nimmiraw għalih. Dan ifisser li nużaw fil-milju fil-milja tiegħu l-infrastruttura Galileo u Egnos li huma simili l-infrastruttura ta' Copernicus ħafna nies ma jifmux eżattament x'inhija l-importanza tal-programmi spazjali tal-Unjoni Ewropea. Dan saħħaħ it-twemmin tiegħi li fil-futur kemm jista' jkun irridu nżidu l kuxenza fost iċ-ċittadini tagħna dwar x'rwol għandhom il-programmi tal-Unjoni Ewropea dwar l-ispazju, x'importanza għandhom fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Bekk nistgħu nikkonvinċu l-pubbliku biex jappoġġaw in-nefqa f'dawn il-programmi. Il-Kummissjoni Ewropea għandha twettaq dan ir-rwol. Jien minn naħa tiegħi nappoġġa il-talba tar-rapporter biex ikun hemm iktar trawim tal-kuxjenza biex il-Parlament Ewropew ikun aktar involut fl-implementazzjoni. Diġa ressaqt emenda fejn il-Parlament għandu jiġi infurmat dwar ir-riżultati tal-awditjar. Dwar l-investigazzjoni tal-ICA u tal-OLAF ukoll fil-Parlament Ewropew il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget għandu jindirizza dawn ir-rapporti. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għall-approċċ ta' kooperazzjoni li kellha. Grazzi. Merci, mon cher collègue. Donc euh... Grazzi, kollega. Il-Sinjura Carvajo ħadet nota ta' suġġerimenti li għamilt u issa fuq dan id-dossier ovvjament maħniex se nivvotaw skadenza għal tresiq tal-emendi. Ah, skużani. Well, thank you very much. I agree very much to what was said on... Signora Jensen, grazie. Grazie fu l'importanza, li tkellim dwar l'importanza tal-politika tal-programmi tal spazio tal-Unjoni Ewropea, imma nixtieq nintervjeni biex najt l Signora Carvalho li l-GMES huja parti mill-programmi tal spazio Galileo għandha uħut mill-istess fatturi, imma meta nitkellmu dwar l-ispejjeż biex tmantni dawn il-programmi, kienet l-impressjoni li dan il-programm jisu ġabra ta' proġetti żgħar u ma rajniex li kien hemm ħella tal-flus jew flus żejda l-intefqu u ridna garanzija li fil-futur ma jkunx hemm affarijiet bħal dawn għax hemm flessibilta dwar kif jiġu indirizzati dawn il-programmi xbek ikun jistgħu kampa aħjar ma l-ispejjeż. Mhix l-istess bħal Galileo fejn isom jistgħu jirrikorru lejna u jgħidulna tun iktar flejjes għaliex dak li tajtuna diġà ħlejnieh. Għalhekk għandna approċċ differenti, ovvjament ħanqodu b'sebajnejn iżda forsi m'hemmx għalfejn inkunu daqshekk beżana ta' dawn l-ispejjeż Dan għadu ma seħx u għanna tip ta' garanzija u ti garanturna li dan mux se jkun ikas. Tajjeb, grazzi ħafna, Signora Carvalho, tixtieq wieġeb? Very much, uh, I welcome the... Grazzi ħafna, nilqa s-suġġerimenti ta' Shadow Rapporter. Kemm jista' jkun ħan provana dotta l-istret infrastruttura tal-programm Galileo biex inżidu anke il kuxenza fost il-pubbliku u anki l-informazzjoni tal-kokobu għal-DTR tal-Olaf huwa meqjus u diġa hemm kanali ta' informazzjoni li nistgħu nħarsu lejhom biex insaħħuhom. Naqbel bisħif fuq din il-mistoqsija li tresqitli mhix l-istess ħaġa bħal li kien hemm fis-sogru ta' Galileo għaliex dan huwa proġett iżar u għal daqstant fil-proġetti kollha ġbarnihom kollha flimkien u tfajnihom taħt keffa waħda biex niżguraw li ma jkunx hemm spejjeż addizzjonali mitluba u nippruvaw mbagħad naraw kif ħanġibu l-flejjes minn programmi oħrajn, eċetera, jkollna problemi li affaċċajna wkoll l-Orizzont 2020, eċetera. Ġifieri iktar kwistjoni ta' protezzjoni tar riskju, imma riskju huwa ferm iktar baxx meta mqabbel ma' dak li kellna f'Galileo. Il-President, Grazzi. Nfakkarkom x'inhija l-iskeda, il-kalendarju rapport Carvalho, l-iskadenza għall-emendi l-24 ta' Ottubru f'nofsinhar. Nivvotaw nar l-14 tax-xar u li treħa jivvota 28 tax-xar, imma l-planarja għadha maġġi stabilita u fissa. Issa, fil rigward il-punt numru 11 fuq l-agenda għandna rapport ieħor ta' l-istess rapporter fuq is-sorveljenza u traċċar spazjali. Signora Carvalho. Grazzi ħafna. Din hija kwistjoni importanti ħafna wkoll. Nitkellmu dwar programm li jipprova jikkontribwixxi li joħloq kapaċità Ewropea indipendenti ta' sorveljanza u traċċar spazjali fl-Unjoni Ewropea sistema li tippreveni li u tagħmel monitoraġġ ta' riskju ta' ħabtiet li jkun hemm bejn infrastrutturi spazjali. L-Istati Uniti fuq kwistjoni bħal din nafqu budget enormi minnaħa tagħhom. U fuq din il-proposta tal-Kommissjoni hemm iktar tip ta' netwerk ta' strutturi eżistenti tal-istati membri jissemma li hemm 70 miljun mfaslin fuq seba' snin li huwa ammont ta' flus allokat għal dan l-an li għanna qoddimna hija kwistjoni importanti li aħna aħna ikonna sorveljanza u traċċar spazjali biex bekk nevitaw ir-riskju li infrastrutturi fl-ispazju jaħbtu ma' xulxin importanti li nindirizzaw din il-problema li hemm fl-ispazju. Memx budgets espliċitu fil-qalba budgetarja ta' dan it-test u kienet ninkludi emenda biex indaħlu eżattament il-limitu massimu ta' 70 miljun fuq seba' snin dan l-ammont msemmi fil- memorandum spiegattiv tal-Kummissjoni Ewropea. Iżda mistoqsija l-oħra li m'hemmx risposta li hija di minn fejn se ħejġu dawn il-flus? U għalhekk inkludejna emenda li ħarresquha li ngħidu li dawn il-flejjes ħajġu l-iktar minn Galileo Copernicus għax marbuta ħafna ma' dawn u anke ma' sigurtà tal-programmi tal-ispazju tagħna. U nistgħu nużaw ukoll kemm jista' jkun fondi anke tar-riċerka għaliex hemm fondi għar-riċerka fuq l-ispazju jekk tkun riċerka nistgħu nużaw anke mill-programm Orizzont 2020 u jekk tkun sigurtà nistgħu nużaw mill-fond ta' sigurtà interna. Iżda ħafna mill-fondi ser jiġu minn Galileo u Copernicus stess. It-tielet, l-abbozz tal-att legali ma jtinix tabella ta' sejbit kollha tal-Unjoni Ewropea skont il-kompiti fil-qasam spazjali u għalhekk u emenda biex niżguraw illi tlet ruoli u lenin minn dan il-programm tal-SST tal-spazju tal sorvaljenza Traċar spazjali ikun eh, indirizzat anke biex ikun hemm il-kontabilità bil-limiti massimi li jkunu stabiliti skont x'inhu maħtiġijiet, skont x'inhu malanijiet li huma stabiliti f'dan ir-regolament. Għalhekk bħala taqsira qed ninkludu il-valuri ċifri li ġifieri 70 miljun tul seba' snin, ninkludu fejn minn fejn ġejjin il-flus, il flus naħseb l-indirizzajna l-punti kollha. Grazzi. Il-kollega Minar. Grazzi, President. Bħal punta qabel il qadan din il-proposta bħala passiħor importanti minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea biex tinvolvi l-Unjoni Ewropea aktar fl-attivitajiet tal-ispazju. Dawn l-attivitajiet huma importanti ferm għaliex għandhom potenzjal ekonomiku enormi u jistgħu jikkontribwixxu biex ikun hemm iktar kompetittività. Dan huwa pass neċessarju sabiex bekk inħarsu satelliti Ewropej eżistenti u dawk tal-futur. Innaqqas it-teddida li ikollhom dawn is-satelliti li jkunu jistgħu jaħdu ma' xulxin fl-ispazju. Is-servizz għandu jiġi finanzjat permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Irrid ikun hemm finanzjar mill-programmi tal-Unjoni Ewropea u rridu naraw jekk dan ħusser ikun ta' benefiċċja l-Istati membri. Jiena lek ressaqt tliet emendi minn naħa tiegħi skont dak li għada kemm għalet il-rapporteru li kienet tipprova tikseb. Grazzi ħafna mela hemm kollaborazzjoni eccellenti bejn l-speċjalisti uh, fuq dan il-suġġett fih dan il-kumitat tagħna, din hija xi ħaġa li tferraħni ħafna dan ir-rapport bħal dak ta' qablu seminar uh, eh, spjega li dawn marbutin ma' xulxin rilevanti ma' xulxin kalendarju l-istess 24 ta' Ottubru mbagħad 14 ta' Novembru fuq kuntat tal-Baġġit bat, itre jivvota fil-28 ta' novembru. Nirringrazzja Signora Carvajo fu il-punt 12 sur Darden mux u imma Iva Lokal fin se eh, eh, jissostitwih biex jiprezentalna il-rapport fuq l-istat ta' tħejjija tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea għal bidu effikaċi u f'waqtu tal-perjodu ta' programmazzjoni tal-politika ta' koeżjoni. Punt importanti ħafna. Grazzi, Sur President, minnaħa tijaj, ew eh, minnaħa tal-kollega tijaj Federik Dardan, jina nishti eh, n-informa xiftit war l-opinjoni tijaw u se naqra dak li talabni naqra. Je pense qu'il est opportun de souligner dans cet avis un certain nombre. Naħseb illi hemm bżonn illi nisħu fuq xi suġġerimenti illi isu l-diffikultajiet attwali tal-implementazzjoni tal-politika ta' kohezjoni fl-Istati membri rridu nfakru illi fil-ftajim politiku ta' 27 ta' Ġunju ta' li għadda fuq il-qafas finanzjarju multianwali Eh, kienem diġa din il-priorità illi nibdew il-politika malar kemm jista' jkun politika ta' koeżjoni u nisħu fuq il-fatt li dewmin se jwassala l iktar konċentrazzjoni ta' eh, talba u ħlasijiet fl-aħħar tal-perjodu dan ifisser li peress illi dak li ġakumalat fl-aħħar ta' l-2013 irridu insibu soluzzjoni stabli biex nevitaw ir-riskju ta' imblok fl-implementazzjoni tal-programmi tal-Unjoni Ewropea minħabba illi eh, ma jkunx hemm ħlasijiet. Naħseb ukoll li tkun ħaġa tajba li ntajbu l-involviment tal-kollettivitajiet lokali u reġjonali mill-bidu net mill-fażi ta' tħejjija tal-ftejmiet uh, sakemm jiġu implementati sabiex ikun hemm implementazzjoni effiċenti tal-politika ta' koezjoni din l-effiċenza tal-investiment pubbliku tal-Unjoni tkun ukoll eh, rinforzata permezz ta' tisħiħ ta' sinerġiji bejn l-istati membri, l-istati membri, l-autoritajiet reġjonali u lokali. U il-Komitat issa trid tgħid kif se jissaħħu il-rwol tal-budget ta' l-Unjoni biex ma jħalsux il-kollettivitajiet territorjali u laqas l-innovazzjoni jiena nfakkar illi hemm kondizzjonalità makroekonomika u anki ir-riserva tal-prestazzjoni. Fl-aħħar net irridu nisqu wkoll fuq il-ħtieġa għall-Kummissjoni u l-Istati membri biex jissimplifikaw l-aċċess il-proċeduri ta' aċċess għal fondi skont ir-regoli relativi għal suq eh, pubbliku mekanizmi ta' kontroll dak huwa dak li talabni niprezentalkom Frederick u jiskuża ruħu illi ma kellux il-possibilità li jkun hawnhekk issa għaliex qed jiltaqa' mal-President Barroso f'Liege illum mar nofsinhar. Grazzi. Merci. Grazzi. Uh, nifmu Iva. Grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni. Iva lo uh, eh, mawħat li jixtieq intervjeni. Tajjeb wis, ah, skużani, skużani ħafna, Sur Kovzdowski.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 li nisħu fuq il-governanza fuq livelli differenti fil-politika ta' koezjoni. Naqbel li l-autoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu involuti bisħieħ fil-programmi operattivi mill-bidu sal-aħħar tagħhom u dawn l-autoritajiet għandhom ikunu involuti wkoll fl-evalwazzjoni ta' dawn il-programmi. Kull tip ta' appoġġ għandu jingħata lill-awtoritajiet lokali u reġjonali kemm jista' jkun sabiex bekk jiffaċilitalhom il-ħajja biex ikunu jistgħu jikkofinanzjaw proġetti fil-futur. Il-ġestjoni finanzjarja m'għandix ikollha impatt negattiv fuq l awtoritajiet lokali u reġjonali u fuq il-finanzi tagħhom. Fir-rigward ir-riserva ta' prestazzjoni b'konformità mal-proposta tal-Gvern Pollak, għandhom ikunu jintużaw bħala salvagwardja għal beneficjari. Jekk jintuża sew dan l-istrument jista' jtejjeb l-effiċenza u l-effikaċja tal-użu tal-fondi pubbliċi. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela infakkarkom illi fil-rigward ta' dar rapport ta' Sur Darden il-kalendarju huwa eh, jiġba ħafna lil dak tar-rapport ta' Sinjura Carvajo. Eh, prezentazzjoni tal-emendi l-24 ta' ottubru fis-6, nivvotaw hawnhekk fil-Kumitat Budgets fl-14 ta' Novembru, Reġi jivvota fit-28 ta' Novembru fil-plenarja nivvot għadda ma nafux meta se nivvotaw. Grazzi ħafna Ivajlo. Għanna l-aħħar punt, il-punt għanda zewċ punti 13 u 14 zewċ abbozzi ta' protokoll fuq is-sajt wieħed ma' Repubblika Gaboniza u liħor ma' Renju tal-Marok. Is-sur Alfonsi li uh, se eh, issa is-Sinjura Duran. Voilà, Isabel Durand du Royaume de Belgique. Signora Isabel Durand mir-Renju tal-Belġu, jiena hawnhekk qed nieħu qed nissostitwixxi sur Alfonsi li ma setax ikun hawnhekk magħna issa dwar il-protokoll mal-Gabon. Aħna istidna illi nanalizzaw għaliex dan huwa tiġdid tal-ftehim eh, fuq is-sajt bejn l-Unjoni u l-Gabon, protokoll ta' tliet snin u fih kompens finanzjarju lil eh, Gabon ta' 4.1 miljuni ta' euro biex il-bastimenti tal-sajt tal-Unjoni Ewropea kullu jistgħu jistadu fil flipra tal-Gabon skont il-prinċipju ta' eh, sostenibilità sur Alfonsi għamel appell il-Komitat biex implementa eh, biex jisorvelja l-implementazzjoni ta' ftejn biex ikun hemm rispett ta' limitazzjoni tal jem eh, fil protokoll għas sajt u jagħmel rapport il-Parlament u l-Kunsill u li jagħmel analiżi tal-ispejjeż benefiċċju tal-protokoll meta jintem dan. Aħna nirrakkomandaw fl-ħar mill-ħar l-Komitat tagħna joħroġ opinjoni favorevoli fuq dan il-protokoll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 il-Parlament ma kienx approva l-protokoll ta' qabel għal ċerti raġunijiet għaliex l-evalwazzjoni tal-ispejs benefiċċji kienet waħda negattiva, il-Parlament kellu dubju dwar limitazzjoni tas sajt għal eh, l-eċċessi tal rizorsi tal-ħut u eh, eh, il-Kummissjoni edha għanna verżjoni ġdida tal-protokoll li jinkludi wkoll tnaqis. Occidental Or, toutes les questions que le Parlement s'est posées lors du refus du dak kollu illi propona il-Parlament eh, l-aħħar darba għadu eh, minar tweġiba konvinċenti il-servizzi eh, dawn ir-rappreżentati supposti li kellhom jiġu ehm, konsultati dinija eh, xaħġa illi aħna eh, ma naqblux maħħa bat fuq l-ispejjeż l benefiċċji evalwazzjoni dipendenti mill-Kommissjoni waslet għal konklużjoni illi l-ispejjeż benefiċċji kienu negattivi skont dan il-ftehim. Fil-ftehim il-ġdid aħna maħniex qegħdin naraw għalfejn din is-sitwazzjoni issa se tinbidel il-rapporter tana għadu ma sabx elementi soddisfaċenti biex jizguraw eh, illi dan il-rapport se jittejjeb mot soddisfaċenti. Eh, Dal-protokoll għandu valur ta' mit uh, 120 miljon euro. Mbatt dwar il-sajt eh, ċessi fil-Komissjoni tajt li il-protokoll il-ġdid se jisu kol din il-problema u għallek peress li ċerti stokijiet taħut eh, din jiġu sfruttati iż-żejiet. Jena nistaqsi fuq xiex edha tibbażaru l-Komissjoni għaliex aħna ma nafux li sar xi studju f'dawn l-aħħar snin fuq il-stat il tal-istokkiet tal-ħut fis sahara eh, Occidentali u fil-Marok. Għallek aħna nishtiqu li dan il-komitat eh, joħroċ bil-opinjoni negattiva għal-komitat tas-sajt. Nivutaw, anzi, l-emendi iġu prezentati sal-axar tal-22 ta' ottubru. Mela tajjeb ir rapporter tagħna għandha trid li nipproponu opinjoni pozittiva fuq il-Gabon u għed negativ fuq il-Marokka. U xaħti ixtiq intervjeni? Le, mela kif għalet il-rapporter l skadenzi huma fissati għat 22 ta' ottubru fuq iż-żewġ rapporti għal dak li huma emendi nivvotaw hawnhekk fil-dan il-Kumitat tal-Budget fl-14 ta' Novembru u mbagħad fil-27 ta' Novembru jivvotaw fil-Kumitat tas-Sajt. Tajjeb ħafna naħseb issa hekk Spiċċajna l-punti kollha li kena fuq l aġenda nirringrazzjakom is-seduta maluqa.